Ma daw rizoluzzjonijiet li aħna dak ma dottajna nibatuhom lil min għandu għan nagħmel eh, nibatuhom. Eh, din seduta issa aġġornajnija u nagħlqu din is-sessjoni. Grazzi l-interpreti. Grazzi ħafna lill-President.